Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Signori, Eżis kollegi, jekk Jobkom, Sibo postkom, Poggio Bel-Eda, fil-sġijiet ta' din is-sala. Nixtieq niftaħ ismih il-lejla. il-lejla. Għanna il-kandidat għal kommissarju nominat għal-Viċi President tal-Kummissjoni u Rappresentantoli tal-Affarijiet Barranin u Sigurtà, Signora Mogherini, merħba għal dan ismiħ, grazzi tal liġejt ġejt il-lejla għal dan ismiħ u nħarsu l-qoddim għal diskussjoni fl-imkien miegħek. Ovvjament, rajnik, għawnek, eh, uh, fil-Kumitat Afet bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin f'pajjiżek. Skont ir-regoli ta' proċedura, il-Parlament jevalwa l-kandidat skont il-kompetenzi ġenerali, l-impenn Ewropew u l-indipendenza personali tiegħu. Jevalwa wkoll arfin tal-portafoll prospettiv tal-Kummissarju nominat u l-ħiliet ta' komunikazzjoni. Riċivejtu bitra elettronika u anki l-CV direttament u anki l-tweġibiet bil-miktub li tresqu anki dokumenti li tħejju parzjalment minn għafet, nfakkarkom l istrattura għallum hija simili għal dak li kemm il-kummissarju nominati oħrajn il-Viċi President tal-Kummissjoni nominat għandha diskors taftuħ ta' mhux iktar minn 15 minuta, mbagħad ikollha 5 minuti sa 10 minuti l-diskors tal-luq lejn l-aħħar ta' smih wara l-introduzzjoni mbagħad ikollna round għal mistoqsijiet mill-membri Mbagħad l-ewwel ikun hemm l-ewwel rappreżentanti politiċi tal-gruppi politiċi u mbagħad il-kumitati sede inta u deve il-presidenti tagħhom resqu mistoqsijiet. 11 membru ikollhom mistoqsija ta' minuta, kull wieħed tweġiba ta' minuta, mbagħad nofs minuta, minuta tweġiba. Il-membri kollha mistoqsijin jistaqsu mistoqsijiet fuq affarijiet in ġenerali għandek mistoqsija ta' minuta u żewġ minuti ta' tweġiba. Id-diskors il-ħin l kelma ġi organizzat mill gruppi politiċi u nixtieq ngħid illi kulħadd għandu jirrispetta l-ħin allokat għalih. Inkella ikollna diffikultajiet fl-aġenda. L-affarijiet imxew ħarir mill-Kummissarju Han fi smieħ tiegħu imma tistgħu taraw tisimgħu mill-vuċi tiegħi li jekk ma rnexxilix naqtalkom il-mikrofonu naqtalkom klimkom bil-bleħni naqtalkom il-mikrofonu minnu fih jekk tiskorru il-ħin. Ġifiri minħabba l-vuċi tijaj ma nistax najjat u jekk tifmuni sow jiena naqtalkom il-mikrofonu jekk tiskorrilkom il-ħin. lix li rrit l laħar mistoqsija jew l laħar sentenza, tkun l laħar sentenza u nieqaf ħesrem. Naqtalkom il-mikrofonu. Naħseb li bek nistaw nimxu moċira. Wara dibattitu, il-kummissarju nominat ikolla ħin ta' 5 minuti 10 minuti biex tagħmel il-konklużjonijiet tagħha u mbagħad jiena nikkonkludi l-laqa. Signora Mogherini, aħna għanna stennijiet kbar fil-konfront tijak u fil-konfront tal-mandat tijak. Għanna l izvilup e e ta' l-EEAS, il-Servizz Reputazzjoni Esterna, dan xogħol dan l-aħħar ħames snin u jiena nħoss li huwa perjodu ta' prova, isu test, isu politika ta' tlet livelli fejn noħolqu sinerġiji bejn ir-responsabiltajiet varji il-rappresentanto li huwa l-istess persuna l-Viċi President tal-Kommissjoni u wkoll cluster grupp ta' kummissarji kompetenti għal politika barranija. Jiġifieri din il-persuna jkollha l-possibilità bħala Viċi President tal-Kommissjoni bħala rappresentanto li u għandha l-possibilità wkoll illi tisfrutta bisħiħ il-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna li EAS li kellu bosta rappresentanzi 140 fil-fat rappresentanzi fil-pajizi differenti, ġifiri kellu vizibilta mux ħazin. Minu kun fitmun ta' din il-pozizjoni għandu l-possibilta li xamar il-kmim li jaħdem ħafna anki mal-Konsil mal tal-Affarijiet Barranin. Issa bżonn ta' rwol meċċej biex bekk fuq din il-bażi li wittejna nkunu nistaw wittu tri għal europa b'vuċu waħda li tista' tħares id-drittijiet taċ-ċittadini tagħna f'dinja li kull ma tmur tissir dejjem dejjem aktar diffiċli b'ħafna problemi u aħna rridu nħarsu l-problemi anke tal-viċinat tagħna. Għalhekk jiena naħseb illi f'dan il-mument importanti n-tama li tista' taqdi r-rwol tiegħek bil-mandat tiegħek u nfakrek li hemm numru ta' suġġetti, numru ta' kompetenzi li rridu jiġu implementati ġalla darba jiġu maqbula mill-Parlament anke fir rigward il-politika barranija. Il-politika barranija hija kompetenza tal-eżekuttiv dejjem kien iżda l-Parlament huwa għandu dritt ta' demokrazija, konsultazzjoni li jifli rendi konta mil il-Kummissjoni anke skont trattat internazzjonali li ġew firmati u nfakkar ukoll setat budgetari u għalhekk għandu jkun hemm sinerġija bejn iż-żewġ entitajiet jiena ottimist fuq dak li tkellimna diġà binna fuq ħafna affarijiet u naħseb li jista' jkun riżultat pożittiv ħafna fix-xogħol tagħna flimkien. Għalek jiena kuntent li għandna dan id-dibattitu llum. Inti taf li għalina huwa importanti ħafna illi biex insawru l-impjegati tal-DEAS e fej kun hemm terz minn kull istituzzjoni ma jkunx mhux possibbli li l-impjegati ta' din l-entità jiġu mid-diplomazija nazzjonali biss Mbagħad l-impjegati li ma jkollhomx kariga importanti jaslu mill-istituzzjonijiet. Dan mhux ħanaċċettaw minn naħa tagħna. U għalhekk fil-Parlament Ewropew għandna rappreżentant mill-kulleġġ tal ies e biex bekk nkunu nistgħu nagħtu għamla tajba x-xogħol tagħna bl-iktar mod ġust possibbli. Issa Sinjura Federica Mogherini